If everybody can take a seat, please. Hudu poskom, ħalli nibdew. The first point. Mela l-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum hija l-approvazzjoni anzi l-ħatra ta' direttur eżekuttiv ta' l-IBA. Mela ħanamlu test votazzjoni għax issa għanna numru differenti tal-membri għax aħna biss ikon. Nipruvaw il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għadna t-nistennew għal-membri biex jivvotaw. Mela għadna qed nimissja ħames persuni. Imma tajib. Nistaw nagħlqu nagħlqu test You have to say the name? Okay. So Tajib wis, mela. Issa nistaw nivvutaw għal ħatra ta' Jerry Cross bħala digretur eżekuttiv għal ħames snin ta' LBA b'votazzjoni segreta, għalhekk nista' niftaħ il-votazzjoni. Okay. If they don't vote. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. 24 in uh, favor, 27 against. 24 favur, 27 kontra, memx astenzjonijiet maddiċ. Now, just, who's, Machado. No, No, I need, to, I need to know exactly the name of the person we're voting. Okay. So are we sure? Yes, okay. Now we move on to the next vote, which is the appointment of... Pe Nadu il-votazzjoni miss għal Pedro Machado pala membru tal-SRB għal ħames snin eh, darboħra votazzjoni msigrita għal votazzjoni miftuħa. We're still missing a, vote, but if... A votazzjoni nieqsa? Votazzjoni maluqa. Mela, 41 vot favur, 6 kontra, 3 astenzjonijiet għaddit. We move on to the... Issa naddu għal ħatra li miss, il-ħatra ta' Jesus Surina pala membru tal-SRB għal ħames snin għal darba votazzjoni sigri tal-votazzjoni miftuħa. Vote is closed. It's 43 in favor, 5 against. 43 favur, 5 kontra, 5 astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw għal ħatra ta' Jan de Carpentier pala viċi president tal srb għal ħames snin għal darboħra votazzjoni sigrita. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni manuqa. 37 in favor, 37 favur 11 kontra 5 astenzjonijiet għaddit. Okay. Okay, now we vote on the decision to enter. Issa nivotaw fuq id-deċiżjoni li nidħlu fuq in-negozjati eh, u deċiżjoni interistituzzjonali fuq il-CCP u din votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. It's closed. Votazzjoni maluqa. Għanna 48 vot favur, 4 kontra, assenzjoni wahda għaddit. Okay, sorry, but Now we vote on the European Central Bank Annual Report. Issa nivvotaw fuq ir-rapport annwali tal-2018 tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-rapporter Kostas Mavrides. U nistaw nivvotaw bis-sotto titlu wieħed tekst oriġinali votazzjoni miftuħa. Oh, I'm sorry. I was just... going Skużawni. Iva, dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għaddit. Il-tekst ta' kompromess A, dawk favur? Kontra? assenzjonijiet, Għaddit. L-emenda 59 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Emenda 60 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għall emenda 72 dawk favur kontra astensjonijiet. Irrit nagħmel verifika, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. 22 in favor, 31 against. 22 favur, 31 kontra maddiċ. Kompromess ċedak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Naddu għal-emenda 80, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 82, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ.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 Issa naħdu għall-emenda 93 dawk favur. Kontra? Astensjonijiet? Għandi bżonn nagħmel verifika l-votazzjoni miftuħa. Vote is closed. It's rejected. So now we go to Issa naħdu għal kompromess E dawk favur, kontra, astenzjonijiet, Addit. Naddu issa għall-emenda 129 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ġridu tagħmlu votazzjoni? Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Għaw wieħed tal-PPE zejiet. Le, għad mhux sew, għad fadal wieħed żejjed. if you can just... Uh... Okay, now it's okay, the vote... Issa tajjeb il-votazzjoni Uh 26 favur, 27 kontra maddiċ. 130 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 131 dawk favur, kontra, Assenzjonijiet għaddit. Sottotitlu 2, tekst oriġinali dok favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Il-kompromess F Dok favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Now we are on to amendment 141 in favor. Mela emenda 141 dawk favur kontra astensjonijiet ma ditx. Kompromess ġe dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 147. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 148 dawk favur kontra astensjonijiet ma ditx. Er, Emenda 149 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 152 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 154 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-kompromess 8 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. in kompromess I. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 175 dawk favur kontra astensjonijiet għandi bżonna mill-verifika. One EPP e too many. Vote is closed. 17 in favor, 32 against, 4 abstentions is rejected. 177 in favor. 177 dak favur kontra. Astensjonijiet. Għandi bżonna mill verifika elettronika speċini. Niftu l-votazzjoni. Votazzjoni manuqa? maddiċ. Issa l-kompromess jie, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa emenda 184 dawk favur, kontra, astensjonijiet għandi bżon nagħmel verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? 22 favur 33 kontra maddiċ 185 dak favur kontra assenzjonijiet maddiċ 189 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 190 dak favur kontra assenzjonijiet maddiċ 191 dak favur kontra assenzjonijiet maddiċ 192 dak favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 193 dak favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. 194 dak favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 195 dak favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 196 dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 197 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 199 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa naddu għal kompromess ke dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit on to 208. Issa naddu għal 208. Dak favur, kontra, astensjonijiet. Għandi bżon għamil verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa? Nalqu l-votazzjoni? Maddiċ. Emenda 209. Dak favur? 210 daw 210 daw kontra assenzjonijiet maddiċ il-kompromess L dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit Issa għaddu għall-emenda 221 dawk favur kontra Astenzjonijiet. Maddiċ. Naddu għal-emenda 222 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 223 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 224 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 225, Dak favur, kontra, astensjonijiet, għandi bżonna mill verifika votazzjoni miftuħa. Close the vote. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Il-kompromess l-lea, dak favur kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa l-kompromess U. Dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess M. Dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess O. Dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu għall-emenda 242 dawk favur kontra Astensjonijiet maddiċ. Emenda 243 dak favur? Kontra? Astensjonijiet maddiċ. 244 dak favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. Il-kompromess P. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. Issa għaddu għal-emenda 253 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 254 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 255 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess k. E. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 262 dawk favur kontra Astensjonijiet għaddiet. 263 dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Kompromess R. Dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 267 dak favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 268 ah, daw favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 269 daw favur kontra astensjonijiet għandi bżon namel verifika. Ollu idejkom? Anzi, niftu l-votazzjoni. Close the vote. Rejected. Compromise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 Il-kompromess SA favur kontra astensjonijiet taddi. Issa 277 favur kontra astensjonijiet ħajkolli niċċekkja hawnhekk. Nala il-vot. Għaddit. 281 favur kontra astensjonijiet taddi 282 favur kontra astensjonijiet ħajkollu niċċekkja niftaħ il-vot il-vot nalqa il-vot ma taddix 284 favur kontra astensjonijiet taddi 285 favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw niftaħ il-vot nala il-vot ma taddix 287 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess T favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 92 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess U favur kontra astensjonijiet taddi Għanna emenda orali mill-partit tal-ħodor. U jekk għaw xaħat kontra Iva, Marcos. Għal zewċ raġunijiet aħna għadna kif votajna fuq il-kontenut u naħseb illi huwa diffiċli li jkollok dawn l-emendi orali. Għalhekk għal din ir-raġuni ma naħsibx li huwa tajjeb li nivvotaw fuq dan. Aħna kontra dawn l-emendi orali. Not to put it to the vote. So how many people are against? Mela minu kontra, kemm hawn nies kontra illi din titpoġġa fil pala vot. Mela iktar minn erba' lura nkomplu. So, we move on to Amendment 209. Mela, l-emenda 299, favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix, l-emenda 300, favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. L-emenda 301, favur. Kontra, astensjonijiet. Taddi, 302, favur kontra astensjonijiet taddi 303 favur kontra astensjonijiet ma taddix 304 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess v favur kontra astensjonijiet taddi 306 favur kontra astensjonijiet taddi 307 favur kontra astensjonijiet ma taddix 308 favur kontra astensjonijiet ma taddix 309 favur kontra astensjonijiet ma taddix 310 favur kontra astensjonijiet ma taddix 311 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 312 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Umbat, paragrafu 22 ta' test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. Issa, ħanimxu għal premessi kompromess Y favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess Z favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess a a favur kontra astensjonijiet taddi. Amendment 22 in favor. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet ma taddix, kompromess a b, favur kontra astensjoniet taddi. Premessa E tat test oriġinali tar rapporter favur kontra <clears throat> astensjonijiet taddi kompromess AC favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 32 favur kontra astensjonijiet taddi 33 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 34 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess AD favur kontra astensjonijiet taddi kompromess AE favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 43 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 44 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess, anzi l-emenda, 45 eh, favur kontra astensjoniet ma taddix. 46 favur kontra astensjoniet ma taddix. 47 favur kontra astensjonijiet taddi 48 favur kontra astensjonijiet ma taddix 49 favur kontra astensjonijiet ma taddix 50 favur kontra astensjonijiet ma taddix 51 favur kontra astensjonijiet ma taddix 52 favur kontra astensjonijiet ma taddix 53 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa, citations, ċitazzjonijiet, l-ewwel waħda mir-rapporter test oriġinali favur kontra, astensjonijiet taddi, kompromess ex favur kontra, astensjonijiet taddi. Issa, citazzjoni erba ta' test oriġinali tar rapporter favur kontra, astensjonijiet taddi. L-emenda Sitta favur kontra astensjonijiet taddi. Il-ċitazzjoni sitta favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda seba' favur kontra astensjonijiet taddi. Ċitazzjoni seba' ta' test oriġinali favur kontra astensjoni taddi, l-emenda 8 favur kontra astensjonijiet ma taddix, l-emenda 9 favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 10 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 11 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 12 favur kontra Astenzjonijiet għaddi. L-emenda 13 favur kontra astenzjonijiet taddi. We vote on the... Issa nivvotaw fuq it-test e kif e, votajna fuq u votazzjoni nominali. Vote is closed. Nara il-vot erbajn favur, ħamsa kontra tmien astensjonijiet, u allura dan jgħaddi. Okay. Now we move on to the next point, which is uh, voting the discharge of the European Banking Il-kwittanza fuq eh, tal-IBA. L-ewwel ħanibdew fuq il-paragrafu wieħed, l-emenda wieħed favur. Kontra assenzjonijiet taddi. L-emenda tnej favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda tlieta. Skużawni, għanna emenda orali ta' l-onorevoli Epping. Għawn xaħat li huwa kontra il-votazzjoni dwar din l-emenda, favur, kontra, astensjonijiet eh, taddi. L-emenda erba favur, kontra, astensjonijiet taddi. Ħan iċċakjaw, votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Nara il-vot. Taddi. L-emenda ħamsa favur, kontra, astensjonijiet taddi. L-emenda 11 favur. Skużawni, tgħid il-President. Emenda sitta, favur kontra. Astensjonijiet taddi. Issa l-emenda 25 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda sa li miss hija dik numru 7 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 8 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda disa favur kontra astensjonijiet ħan ċekja. Niftaħ il-vot. Nala il-vot. U din taddi. L-emenda 10 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 11 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 13 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 24 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 15 favur kontra astensjonijiet taddi. 16 favur kontra astensjonijiet taddi. ħan iċċekkja fuq l-emenda 16 tistgħu tifutaw. Nala il-vot. Taddi. ħamorru l-emenda 20 favur kontra astensjonijiet taddi. 21 favur kontra astensjonijiet taddi. 22 favur kontra astensjonijiet taddi. Nivvotaw fuq il-test ekkif kif ġie emendat. Nagħlaq il-vot. It's adopted. 47 in favor, 4 against, no abstentions. Now we Tajjeb, mela, il-kwittanza li jmiss tal-Ejopa. Paragrafu wieħed, favur, kon... anzi, l-emenda wieħed, skużawni, tejte president. L-emenda wieħed, favur, kontra. Astenzjonijiet, taddi. L-emenda 2, favur, kontra. Astenzjonijiet, taddi L-emenda tlieta favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda erba favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet taddi. Ħani iċċekkja. Niftaħ il-vot fuq l-emenda ħamsa. Nara il-vot. Dan jaddi 28 favur, 25 kontra. L-emenda 6 favur, kontra, astensjonijiet taddi. L-emenda 7 favur, kontra, astensjonijiet taddi. L-emenda 7 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda disa, favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 10, favur kontra astensjoniet, taddi. ħan iċċekjaw l-emenda 10. Nalaq il-vot. taddi. Nistgħu nkomplu bl-emenda 11 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 13 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi. Nimxu l-emenda 15 favur kontra astensjonijiet ħan iċċekkja l-emenda 15 f'vot miftuħ. Nara il-vot. Ma taddix 22 kontra 27. Mela ħan komplu bit-test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 16, favur kontra astensjonijiet D. L-emenda 17, favur kontra astensjonijiet D. Allura komplament jaqa, allura test kif emendat votazzjoni nominali miftuħa. Oh, close the vote. Nala il-vot. 48 favur 3 kontra l-ura dan jaddi. Issa, il-punt illi miss: il-kwittanza ta' lezma. L-emenda wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 2 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 3 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 4 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 26 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda sitta favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda seba' favur kontra astensjonijiet taddi Tminja favur kontra astensjonijiet ta' di. Nemenda 10 favur kontra astensjonijiet. Ħan iċċekkja fuq dan. Niftaħ il-vot. Nala il-vot. ma taddix għaliex ġejna ndaqs 24 favur u 24 kontra. Allura f'dan il-każ il ma taddix. L-emenda 11 favur kontra sessjonijiet taddi. Minda 12 favur kontra astensjonijiet taddi. 13 favur kontra astensjonijiet taddi 14 favur kontra astensjonijiet taddi 15 favur kontra astensjonijiet taddi 16 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess A. Favur. Kontra. Astensjoniet taddi. 23 favur kontra astensjoniet taddi. 23 il-parti korrispondenti 2 favur kontra astensjonijiet taddi. 24 favur kontra astensjonijiet taddi 25 favur kontra astensjonijiet taddi issa nivvuta fuq it-test ta' kif ġie emendat, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot. 48 favur, favur 2 kontra dan jaddi. One minute and then we move to the next item which is the competition. Nuta mbagħad inkomplu fuq il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 Dear colleagues, please uh, get seated so that we can start next item. poskom, il-punt li So thank you. We have now point. Grazie ħafna għanna punt 23 politika tal-kompetizzjoni, rapport ta' kull sena 2017, rapporter Stefani Jon Kurtan. Rapporter 5 minuti l kjoġbok Grazzi ħafna, President, l-odba tajba lil kulħadd. Jina l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l shadow rapporteurs kollha għal kooperazzjoni tagħhom kif ukoll għal kontribut tagħhom għal dan ir-rapport kien hemm xi 350 emenda u jiena ferħana kontenta illi nista' naħdem magħkom fuq dan ir-rapport fuq il-politika ta' kompetizzjoni u l-Kummissarju Verstega jiena kontenta li qalet li trid qalet li tagħmel priorità Eh, minn dan is-suġġett u għalhekk jiena ovvjament nilqa ir-roadmap tant ambizzjuża u nilqaw koll il-prezenza ta' direttru ġenerali ġrid mhux taqseg ġrid fjamant imma ġdid imma kulħadd jafu kif ukoll parti mit-tim tiegħu u grazzi ħafna tal-preżenza tagħkom. Naħseb illi nistgħu naraw li hemm xi tip ta' kunsens tal-gruppi politiċi kollha tagħna fuq il-bżonn li jkun hemm trattament intaqsa l kulħadd biex ikun hemm qafas adegwat għall-SMEs tagħna u ovvjament nikkonsidraw l-għaniet tal-Green Deal, l-evoluzzjoni maġla ħafna diġitali u r rispett tal-indipendenza tal u l suq uniku. Mela, nirringazzaw koll il-kollegi tiegħi tal-Diġi Agri in ta' Agri, Inte u imkow dan ir-rapport dawn il-komitati kollha u se niġi lura għal punti issa li fuqhom ħdimt ma' shadow rapporters kollegi tiegħi jina naqbel magħhom illi għal SMEs hemm bżonn ikun hemm reċiproċità ikbar mal-pajjiżi terzi biex ikun hemm dan il-level playing field għall intrapriżi tagħna. Fid-diġitali jina naqbel li għandna bżonn Eh, ntemmu il-self-preference tal-pjattaformi u nilqa illi naraw din id-dottrina illi nifaċilitaw l-era digitali u l-komunikazzjoni fuq ir-rimedji tal-2008 illi forsi miex aġġornata għax ovvjament is-swieq digitali evolvu ruhom pass maġġel ħafna. Na nixtieq l-intraprisi kollhom iktar sigurtà legali bħalma kulħadd qal u hemm bżonn ta' proġetti ta' kooperazzjoni bħal dak illi ngħidu il-Participative Trust. U għalhekk jiena kuntenta illi hemm xi 15 l-emenda illi ġew mill-PPE u mill-SND dan huwa sinjal illi naqsmu u naqblu u għalhekk li hemm bżonn ir-regoli ta' kompetitività jevolvruhom ruhom skont l-era diġitali u anki fuq id-data economy għanna bżonn ta' iktar kooperazzjoni u interoperabilità għal sim ta' data naħseb u kollu huwa neċessarju li nirrevedu regoli ta' kompetitività Ewropej biex ovvjament eh, nġildu kontra il-fenomenu ta' eh, din id-data illi umbat tiġi użata mhux kif suppost u għalhekk hekk sant għandna bżonn inkunu nafu iktar fuq il-modelli dinamiċi kummerċjali fis-suq diġitali biex hekk naġlu kemm jista' jkun biex notifikaw problemi ta' kompetitività u nirreaġixxu waqt li għandna iż-żmien u għalhekk għandna bżonn nagħmlu rikors għal dawn il-miżuri ex ante fuq is-swieq digitali fejn intrapriżi dominanti għandhom rwol fondamentali ta' gatekeepers tal-ekosistemi magħluqin. Jina nilqa wkoll l-emenda illi titlob illi diġikom pikolla l-esperti fl-AI u tlaħħam dawn it-teams ta' esperti tagħha ta' AI u esperti fl-inġenerija biex hekk nifmu aħjar nivalutaw bisħieħ il-miżuri ta' tiswija preżentati mill-intrapriżi teknoloġiċi. U ovvjament ukoll jiena favur li jkun hemm skambju iktar regolari mal-DG Comp speċjalment permezz il-grupp ta' ħidma eh, kompetitività tal-Kommissjoni. Issa meta nitkem tal-Kunsill, meta niġu għal Green Deal jina nittama, nittama illi dan il-Green Deal kif għalt il signora Van der Leyen suċċess u jiena rajtu koll l-emendi tal-ħodor mux l-uniċi illi eh, jtennu uh, l-importanza illi nikonsidraw l-anijiet tal-Green Deal ma taninċu għal revizjoni futura, specialment għal revizjoni tal-regoli tal-istat tal l eh, għajnuna tal-istat biex hekk jabdu ftit mal anijiet tagħna klimatiċi u ta' tal-karbonju. Tajjeb illi nwessaw il-livelli minimi biex hekk nikkonsidraw il-valur tal transazzjonijiet. Mod ġenerali, meta nitkellmu fuq il-grupp GUE, mod ġenerali ma nafx jekk ix xadu rapporter hemm imma kif semmejt il-politika ta' kompetitività għandha rwol fis suċċess tal-Green Deal imma wkoll fid-dinja tagħna globalizzata biex hekk ikun hemm dan il-famuż level playing field u hekk aħna inżommu l-integrità tas-suq uniku tagħna. Naħseb illi kollha kemm aħna naqblu li għandna bżonn politika kompetitività li tkun effiċenti li tista eh, tgħin ħafna ma mhijiex waħedha u nixtieq ngħid kemm tgħin fuq l-emendi fuq it-taxxa fejn il-gwe u kol resqu il-politika ta' kompetitività mhijiex direttament marbuta mal-politika ta' taxxa ma jistgħux ikun hemm interferenza mas-sistema ta' taxxa li hija nazzjonali. Il-qafas ta' tax ruling però jistgħu jiżvelaw ruhom ehm, importanti u l-Komissjoni Ewropea diġà tkellmet fuq eh, sistema ta' taxxa favorevoli imma naħseb u kif għadd il-Kummissjon il-Komissjoni u l-Komissarju Vestega diġa kienet qalbina ħafna f'dan il-qasam bl-aħħar eżempju ta' Apple. Jiena naqbel ma' rida tal-Komissarju u ta'kom illi taxxa tiġi mħalsa fejn ikun hemm il-qlieħ u l parlament Ewropew diġa tkellem u permezz tal-vot fuq ir-rapport CCTB. Għal dik li għal idea ta' Franziska jiena Eh, nirringrazzja l-grupp tagħkom tal-inizjattiva ta' territorji insolari huwa veru li l-insolarità fuq bosta territori tal-Unjoni Ewropea tista' tkun ta' żvantaġġ għal kompetitività u tista' twassal għal xkiel għal ostakoli għal kompetitività leali fuq is-suq nazzjonali fuq is-suq eh, intern u aħna l-gżejjer kollha Għanna ħafna gżejjer fl-Unjoni Ewropea għandhom ukoll svantaġġi kbar ħafna ta' kompetitività bħabba l-infrastruttura, il-provista tal-enerġija, eh, l-attrazzjoni għall smes imma wkoll is-settur ta' servizzi li huwa neċessarji li ġi ehm, indirizzat mod adegwat. U għalhekk dawn huma l-ewwel elementi wara l-iskambji ma'kom il-koll, eżiz kollegi, shadow rapporters, jina nkun kontenta ħafna li kieku nkunu nistaw inkomplu b'dan l-iskambju u nisma il-kummenti ta'kom iktar preċiżi. Grazzi ħafna, President. Thank you very much, Stefani, for your introduction. Grazie ħafna, Stefani, ta' introduzzjoni tijak. Issa naddi il-kelma li shadow rapporters, erba minuti, u issa Stefan Berger għal PPE. Dik joġbog. Iva, nishtiq nirringrazzjak, President. Iva, mela. 335 l-emenda dan juri illi dan ir-rapport jirrapprezenta jirrappreżenta il-bażi ta' dak illi tixtieq tilħaq il-Kummissjoni fis-snin li ġejjin u hemm dan in-numru ta' emendi ovvjament tenni eh, l-importanza din il-politika ta' kompetitività ġdida ħaġa tajba ħafna u grazzi lill gruppi kollha tal lemendi interessanti. Kolla kemm huma juru illi nifmu illi d-dinja qed tinbidel nbidlet din nitkellmu fuq regoli illi se permettuna nibqgħu dejjem aġġornati ma' dawn l-isfidi teknoloġiċi l-istrutturi prinċipali. Stefani semmiet xi ħut mill-punti importanti huwa minnu illi qegħdin fl-istadju fejn għamna bżonn insaqsu jekk il-livelli minimi attwali għadhomx applikabbli. Se tkun diskussjoni interessanti matul in-negozjati qegħdin naraw għas-swieq diġitali illi għandna żieda eh, fil-gatekeepers għandna strutturi tas-suq dejjem jinbidlu mill-ġdid qegħdin nitkellmu fuq data proċessar ta' data se nitkellmu ħafna fuq dan is-suġġett naħseb illi n-name and shame bħala strateġija xi ħaġa li għandna bżonn niddiskutuha hemm veduti differenti fuq eh, dan il-fenomenu. Mod ġenerali nista' ngħid illi jekk niċċaqalqu l-iktar lejn approċċ ex ante hawn u lem tista' tkun ħaġa li tkun ħaġa bis-sens simma ma rridux nagħmlu ħafna affarijiet minn qabel u nwasslu il-messaġġ żbaljat għal ċerti kumpaniji. Il-Kummissjoni tixtieq tisir attiva b'mod dirett jew forsi għanna bżon investigaw ir-rapport f'ċerti setturi, ma dawn huma dettalji li se nitkellmu fuq matul id-diskussjonijiet tagħna u naħseb li b'mod ġenerali ir-rapport huwa f'pożizzjoni li jindirizza dawn il-kwistjonijiet ta' attwalità u jiena nistenna bil-ħerqa diskussjonijiet li se jkollna. Grazzi ħafna lilek, Surberga, l-SND, Carmen Gabriela Abram. Erba' minuti għalik ukoll. Aziza Stefani, Aziz kollegi, Nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-esperjenza interessanti ħafna x'ħdimt fuq l-ewwel rapport tagħlikom. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tajba ħafna sissa u kif għadd fil-preżentazzjoni tal-abbozz tar-rapport huwa abbozz tajjeb eh, xtaqt li intejbuh bċerti partijiet nittama li kont utli, grazzi ħafna tal-li kof firmajtu eh, ċerti mill-emendi, nishtiq namel referenza kif għalet Stefani għal emendi fuq il-konċentrazzjoni aggregat ta' data meta niġu biex nivalutaw l-antitrust u l-mergers għax l-użu ta' data mill-pjattaformi hemm bżonn tiġi mħarsa u nħarsu lejha mħabba l-effetti potenzjali fuq il-kumpaniji il-ġodda illi jipprovaw jidħlu fuq is-suq jikkompetu fuq suq speċifiku jiena provajt insaħħaħ l-idea li m'hemmx ħaġa bħal servizzi bla ah, ħlas, ah, perzijiet huma għoljin ħafna bid-data eh, personali tagħna l-Eldorado tal-lum jew iż-żejt tal-lum kif qed jgħidu xi ħut u nixtieq intenni li r-regolaturi wkoll huma konxi illi l-multi ma jisservux l-affarijiet huma biss eh, eh, spiża għal dawk li ġganti li benefikaw mill-suq tagħna ta' 500 miljun u l-AI u rikonoxximent tal-wiċċ ukoll fost setturi kollha bżonn ikunu regolati u f'dan il qasam ma nafx hekk nistgħux naqblu fuq emendi bil-fom iktar tard u nsemmu wkoll il-ġbir ta' data permezz ta' tekniċi ta' eh, rikonoxximent tal-wiċċ u r-riski involuti. Mbagħad hemm eh, l-emenda għal bżonn li l-Kummissjoni Ewropea tkun Eh, ekwipaġġata b'speċjalisti eh, tal-AI għax għandhom bżonn jifmu r rimedji tal-futur se jsiru iktar preskritti. Mbagħad nixtieq nagħmel referenza għas-elementi tal-settur ta' offline l-abbuż ta' supermarkets u hypermarkets sa' distribuzzjoni tal-prodotti u l-emenda li tagħmel referenza għal banek rumeni 125 eh, u l-imġiba tal-kartels. Nixtieq ukoll insemmi fil-qosor ħafna l-emendi fuq l-ekosistemi magħluqin bħal Apple kif ukoll ir-reviżjoni ta' definizzjoni tas suq li nilqgħu il-koll. Mbagħad qabel ma nagħlaq permettuli nsemmi l-emenda 310 nagħmel appell għal iktar skambju regoli fuq dialogu eh, strutturali li kon ma' Sinjura Verstegen il- Parlament Ewropew li rappreżenta 500 miljun ċittadin u konsumatur ma jistax jiġi trattat bħal settur jew eh, parti interessata oħra, imma hemm bżonn illi jkun hemm skambji ma' Sinjura Vestager u mal-grupp ta' ħidma eh, u jiena ovvjament nistenna bil ħelqa li nkompli naħdem mod kostruttiv ma'kom fuq dan ir-rapport interessanti ħafna u nittama illi komma ikonna fajl li jgħin ħafna l-konsumaturi tagħna. Grazzi ħafna lilek tal-prezentazzjoni tiegħek issa għal-grupp tal-Hodors Sven Gigold ovvjament mhuwiex l-ewwel rapport tiegħu flikon. Għandek erba' minuti u sen saqsil Stefan biex ikun president u għal xi ftit minuti. Mela grazzi ħafna xi ħut minuti minn naħa tiegħi l-ewwel net grazzi ħafna tal-li qajtu. l-emendi tagħna inklużi l green Deal fir-rapport u aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa biex naraw kif se noperaw għax naħsbu illi hemm politika ta' kompetitività importanti u implikazzjonijiet involuti dan huwa wkoll korenti mal-sqarrija tal-Kummissjoni illi regoli regolamenti kollha tal-Unjoni Ewropea se jkunu kollha konsistenti mal-lanijiet tal-Green Deal. U għalhekk għandna bżonn konna għajn kostruttiva. Meta niġu għal monitora ċek sante qed nara anki meta nitkellmu fuq il-pjattaformi u dawk li għandhom pożizzjoni dominanti fuq is-suq, qed nara illi hemm emendi kontradittorji anki mill-partit eh, tiegħek Stefan Berg. Jiena qed nistenna bil-ħerqa biex inkun naf li huma l-ħnata tal CDC illi se jkunu dawk illi jagħmlu l-politika u għal daqstant nistenna li nisma l-perspettiva tiegħek imma nixtieq ngħid li nemnu illi l-monitoraġġ ex ante mhuwiex uż eċċessiv tal-istat meta jkun hemm monopolju jew oligopolju u jekk ikun hemm monopolju ma nafx għaliex il-monitoraġġ ex ante mhuwiex konsistenti mal-ekonomija tas-suq soċjali u għalhekk nemmen li jekk hemm monopolju ikun hemm argumentazzjoni tajba li jekk aħna nippermettu li teżisti li jeżisti monopolju bħal dan għal raġunijiet bħal pereżempju li m'hemmx kompetizzjoni possibbli għax hemm tant effetti tan netwerks il-kbar li ma nistgħux ikollna pjattaforma waħda, allura hemm bżonn ikun hemm almenu protezzjoni għal dawk li jużawha u għalhekk il-monitoraġġ ex ante huwa loġiku nixtieq ngħid ukoll u kien hemm ideat li xpull dawn li ġejjin il rapporter illi fis-sfera digitali l-Ewropa hemm bżonn taħseb fuq il-ħolqien ta' superviżur wieħed. U minħabba l-fatt li maħniex qed noħolqu eh, suq digitali komuni b-27 ġurisdizzjonijiet differenti dejjem li joħolqu differenzi eh, żgħar fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dan mhuwiex ta' għajnuna fil-kompetizzjoni globali u lanqas mu qed jgħin biex noħolqu l-Ewropa Diġitali fit-tradizzjoni tal-ekonomija tas-suq soċjali u għalhekk dan ikun messaġġ qawwi li kieku nistgħu naqblu illi nimxu lejn Supervisur Ewropew Diġitali. U qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid u dan huwa din qalba tar-rapport illi il-kwistjoni kif aħna nindirizzaw id-differenzi evidenti bejn l-standards tagħna u dak ta' pajjiżi terzi huwa importanti. Jiena nilqa l-fatt illi r rapporter qed tatira l-attenzjoni fuq dan is-suġġett Ovvjament il-każ Siemens Alstrom kien dak l-iktar każ reċenti li talok għal dan id-debattitu imma forsi ma nistawx immorru lil inwis illi ninjoraw il-valur tal-kompetitività ibsa fl-Unjoni Ewropea stess u ċerti formulazzjonijiet hawnhekk qed imorru wis lil in għax huma ma jagħtux l-attenzjoni għal fatt li wieħed jista' jkun kompetittiv globalment jekk ikun hemm kompetizzjoni fis-suq domestiku ma nemminx illi insiru kompetittivi globalment billi in, billi ċerti pajjiżi tal-Unjoni tal-Suq Komuni naqsuhom għalhekk ma nistgħux immorru għal regola ġenerali nitkellmu fuq analiżi f'kull każ u f'kull settur. għalhekk jista' jkun hemm każijiet fejn Xuħut mir regoli tagħna huma ta' dannu għalina fil-kompetitività globali mal-prinċipju ġenerali hemm bżonn ikun u jibqa' il nilqgħu kompetizzjoni qawwija bejn il-kumpanniji skont regola ta' qafas komuni u ċerti formulazzjoni timorru wisq lilin fid-direzzjoni illi jemnu il kompetizzjoni fis-suq komuni fost kumpaniji Ewropej qed inqas il- kompetitività tagħna ina għalija din hija orjentazzjoni żbaljata huwa importanti meta naħdmu fuq il-kompromess li konna bilanċ tajjeb. Grazzi. Okay, thank you Sven So, uh, Grazzi ħafna Sven Gigold. Mela, li li talbuni biex nuhu post il-president ta' din il dan il-komitat. Għalek jina ħan kunet nilab il-loba u eh, inkun eh, referi fl-istess ħin. U naf li dinja prassi ta' antitrust imma jina mandiċ għazla, memx tamel. ħanaddi l-kelma lil Francesca Donato għal-ID. Għandek zewċ minuti. Is it okay? Okay. Allora, dicevo... Eh... Mela, kontet najt jina kontenta bl-spirtu ta' kollaborazzjoni u anka mill-bil minnaħa ta' kollegi fuq il-kontenut tar rapport fuq l-emendi. Mod partikolari jiena naqbel mal-kumment li sar ftitilu fuq l-importanza li natu ċertu pis għal kompetittività tal-intraprizi Ewropej meta mqabla ma' pajjiżi terzi. U fil-fat ġili derinna li l-regoli fuq il kompetitività interna tista taffettwa l kompetitività ehm, tal-atturi tagħna fis-suq globali u bekk insibu ruħna li qegħdin eh, nikkompetu ma' l-kumpaniji kbar li żjed dawk Ċiniżi li m'għandhom lebda xkiel għal dak li huwa finanzjar minnaħa tal-istat, eh, ġifri jirċivu ammonti sostanzjali. Għalek anka għawek l-opportunità li nerġaw naraw il-leġizlazzjoni fuq lajnuna tal-istat biex nevitaw li fil-fat din tista' tippenalizza l-intraprizi tagħna fil-kompetizzjoni globali hija xi ħaġa importanti u urġenti. Il-kompetittività interna fl-Unjoni Ewropea, fl-opinjoni tiegħi, trid tqis dejjem eh, ċertu prinċipju ta' ugwaljanza u bilanċ għal dak li huwa il-ħarsien tal-interess pubbliku għaliex aħna ekonomija soċjali tas-suq u mhux ekonomija pura tas-suq fejn l-aspett soċjali u qed nitkellem l-aktar fuq il-problema li għandha x'taqsam mal-qat u mal-impjigi eh, hija xi ħaġa li nistgħu ninsewa. Et nirreferi b'mod partikolari anka għal bżonn li inħarsu il-parteċipazzjoni tal-SMEs fis-suq kif ukoll għal ħarsien tal-startups mill-intħili mill-intrapriżi l-kbar fl ħarnet nixtieq intenni Eh, dak li daħalt fil-emenda tiegħi dwar il-bżonn li nikkonsidraw anka il-nuqqasijiet li hemm eh, u distakki li hemm fil kompetitivita f'ċertu territorji, speċjalment fil-gżejjer, u nipermettu l-għajnuna tal-istat tinata meta nitkellmu fuq investiment fuq gżejjer u territorji li għal raġunijiet strutturali għandhom zvantaċ minn perspettiva ta' kompetitività meta mqabla ma' oħrajn biex nippermettu li jkun hemm tkambir omogenju fuq livell ekonomiku ta' żvilupp fuq it-territorju kollu kemmu tal-Unjoni Ewropea. Bl-istess mod, fil-viżjoni tiegħi, għalija huwa fundamentali nassiguraw lil pajjiżi il-possibilità li kollom golden share fil-proġetti ta' importanza strateġika nazzjonali għalli xawek u koll ehm, kwistjonijiet ta' interess pubbliku eh, jinkella jista' jiġu ippenalizzati dawn huma l-aspetti fundamentali u nitama li fuqhom ħajkollna dejjem aktar bil fl-opinjonijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Franceska, issa naddi il-kelma lil Rafael mill-ICR. Għaw xaħat mill-ICR? Jider li le. Mela ma nonu bri mill-gwe. Kulħat jaqbel mar-rapport tajjeb wisq. Mela, għanna ftit ħina l-catch li għaj. Għanna atleta mill-PPE, Enrico Giri, Andrea Schwab, Frances Fitzgerald. Għandkom minuta kull wieħed mhux aktar. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena kont ir-rapporter fisem il-Kumitat Inta għall-opinjoni u għandi erba' kummenti. L-ewwel net. Huwa importanti ħafna l-Kummissjoni qed eh, taħdem sabiex tigarantixxi eh, kundizzjonijiet indaqs. U din hi xi ħaġa importanti ħafna l-kumpaniji tagħna u dan huwa aspett li jiena nipprova provajt nenfasizza anka fl-emendi li prezentajt kif ukoll fl-opinjoni li għamilt ma inta it-tieni suġġett li jiena nixtieq nikkummenta fuqu hija l-politika industrijali għandi żewġ kummenti l-Kummissjoni tixtieq issaħħaħ l-industrija tal-Unjoni Ewropea tajjeb wis, imma dan ma jfissirx li għanna in taffu il-kompetizzjoni u mandux ikun għad detriment tal-SMEs li produċu l-maġġoranza tal-GDP. Fittini, konsiderazzjoni jena naħseb li l-attenzjoni tal-Kummissjoni għanda tinġibet sabiex ikonna l-SMEs li ikollhom eh, ikunu jista' jiffaċċaw sfidi ġodda. U fl-aħħar net, l-aħħar kumment fuq il-killer acquisitions, Ovvjament għanna xi tħassib dwar dawn it-tip ta' acquisitions imma m'għandniex ninsew li l-maġġoranza ta' startups huma E, waqfa bittama li fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm kumpanija kbira li e, tixtrihom. Hemm ħafna kumpaniji bħal Facebook pereżempju li e, kienu maħsuba bħala mod oriġinali imma l-idea kienet li jumbat jinxtraw. Biex nikonkludi għall-akkwizazzjoni din qatt ma tista' tkun din tista' tkun ehm, inċentif, ġviri ma nix ninkwetaw fuq, grazzi. Uh, thank you, Stephanie. Grazzi ħafna, Stephanie. U grazzi ħafna l-ħidma tiegħek fuq dan il-fajl, jiena naħseb li mixin verament fid-direzzjoni tajba, xtaqt inqajjem punt wieħed dwar ir-rapport. Jiena kont sorpriża għal paragrafu 13 li jitlob lill kummissjoni sabiex tikkonkludi l-investigazzjoni preliminarja fil-ilment ta' Spotify kontra Apple u li nidu e, proċedura formali kemm jista' jkun malajr. Jekk irridu nittieħdu b'serjetà bħala e, il-Parlament ma rridux eh, nippreġudikaw nipreġudikaw anzi namlu minn qabel proċedura li qed issir fuq livell kummerċali jiena naqbel li l-investigazzjoni għandha ssir kemm jista' jkun malajr imma li nitolbu proċedura formali li tiġi mnieda meta l-investigazzjoni għadha ma ġietx konkluża naħseb li sejrin li lin wis u jiena nixtieq nara x'inhi l-opinjoni tar-rapporter fuq dan. Nixtieq qed ikkonsidra dan il-punt, xtaqt impoġġi dan il-punt eh, fuq record għaw ħafna kontenut eccellenti imma dan għajjem ċertu mistoqsijiet U għalhekk jiena nixtieq nitloba li tikkonsidra dan u tirrifletti fuq punti li jiena qajjimt. Grazzi ħafna, issa Andreas. Grazzi ħafna u nixtieq ngħid proset tal-ħidma li għamiltu sissa, naħseb li huwa bidu tajjeb ħafna. U jina nħosni gburi li l-kollega tagħna għamlet emendi perfetti li jina naqbel magħhom 100%, jina nixtieq nieħu l-opportunità għawek. Jina grat ħafna lil dawk li firmaw l-emenda miħaj nishtiq najdilkom imma anka fil-prezenza ta' direttur ġenerali aħna inna niddiskutu fuq numru ta' kazijiet ta' kumpaniji mux ħalqot nsemmijom għax il-kollega li tkellmet qabel ma tixtieqx tagħmel referenza għal kumpaniji speċifiċi naqbel naħseb hekk tajjeb imma din il-kumpanija ilha tiġi diskussa għal snin diġà mdew tliet proċeduri kellhom ħalsu ħafna flus. Imma issa x'inhu r-riskju? Ir-riskju huwa li issa jiżviluppaw qasam ieħor il-qasam bankarju qed jagħmluha fil istati Uniti qegħdin jintegraw ma' banek speċifiċi hemmhekk qed joffru lil konsumaturi li kollhom sitwazzjoni komda ħafna imma jażlu minn qabel eh, għal e, konsumaturi bank speċifiku ma nistgħux istennew li fl-Ewropa tiġru wkoll di. U um mill-perspettiva tiegħi il-Kummissjoni għandha tagħmel arrija ċara minn issa li jekk din l-integrazzjoni addizzjonali bħalma qed jiġri fl-Istati Uniti u li jista' jiġri l-istess fl-Ewropa, għanda tkun illegali aħna dejjem niġru wara l-iżviluppi. U anka jekk il-kumpaniji rridu ħarsu miżata olja, eh, multa olja qatt ma twassal is-sitwazzjoni għal kif suppost. Għalek l-emenda 224 hija eh, seħa għal kummissjoni biex tqum u biex tinduna situazzjoni xinu. Xini. U jekk memx alternativi, forsi din hija l-isqarrija politika li kien hemm bżonn li issir. Grazie ħafna Andreas, ma nasibx li jaw iżjed kaċ li għaj. Għalek palma et il-Kummissjoni hija rappreżentata mid-Direttur Ġenerali li għadu kif ġi maħtur Olivier Garson, forsi jixtieq jitkellem għal żewġ minuti. Naf li żewġ minuti huma osra għalih imma jiena ċerta li ħajr nexxi. Is-Sur Direttur Ġenerali. Grazzi ħafna. Uh Signora Rapporter. In this new function. Jena kontent li qiegħed lura flekon din il-rwol il-ġdid, naħs li ħafna minnkom ilkom taħdmu sija twal f'dawn l-aħħar 10 snin, din hija mhix pozizjoni ġdida hija bażi legali, imma jina fiduċus li ħajkonna livell eh, o li ħafna ta' interazzjoni pożittiva. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter kif ukoll ix-shadows għal rapporti tagħhom Xiftit kummenti? Signora President, sen kompli bil-Franċis nindirizza ruħi lilek. Il-politika ta' kompetitività ovvjament waħda mill-politiki tal-Unjoni u għalhekk patiċipa biex nilħu l-għanijiet ta' politika ġenerali tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk din hija raġuni għaliex dawn ir-regoli ta' kompetitività jistgħu jkunu adattati u hemm bżonn ikunu skont l-evoluzzjoni tal-ekonomija u għall evoluzzjonijiet tekniċi kif tkellimna u għalhekk huma riveduti regolarment. Imma jekk il-politika ta' kompetitività hija dik fost oħrajn, il-każijiet ta' kompetitività kważi huma legali fin-natura stess tagħhom fejn hemm bżonn ta' ugwaljanza u ekwità fil-proċeduri u rispettat tagħhom kif ukoll ta' regoli sostanzjali u għalhekk nixtieq nilqa' mod pożittiv l-intervent li tkellmu fuq il-fatt li għandna bżonn ikollna l-istrumenti meta jkun hemm wis intrużjoni f'każijiet individwali. If uh, competition policy Jekk il-politika tal-kompetizzjoni hija politika, forsi hija politika imma m'għandax tiġi politiċizzata. Aħna grazzi għall appoġġ ta' dan il-Parlament għal DigiCom li kollom il-mezzi xirqa kemm għal dawk li huma l-standards legali manka risorsi biex nkunu nistaw ninawlu ġestjoni tal-isfidi tad-digitalizzazzjoni. U dinja ċertament xi ħaġa li aħna qed naħduha b'serjetà kbira aħna qegħdin niżviluppaw jew naħsbu dwar kif nistgħu nadattaw ir-regoli tagħna u l-implementazzjoni tagħna kif ukoll x'inhu rilevanti għal regoli ta' kompetizzjoni u x'inhu rilevanti għal regolamentazzjoni settorjali. Dan il tħares fil-passat aħna kellna suċċess kull darba li irnexxinna jkollna ir-regoli eh, tal-kompetizzjoni u regolamenti settorjali eh, jaħdmu id fit dan kien minnu fis-settur tat telekomunikazzjoni, tal-enerġija eh, u tat trasport mod partikolari. Laħarneta xina naqbissom iż-żewġ minuti. Nixtieq nenfasizza dak li qal Van Giegold li jekk il-monopolji ta' dar jista' waslu għal kompetitivita globali kieku s'issa nafu. U l-industrija tal-USSR kiku għanda eh, suċċess bħalissa. Għalhekk huwa importanti li nżommu suq kompetittiv fl-Ewropa għal numru ta' raġunijiet. It-tieni net għaliex iżomm l-għażliet għall konsumaturi u t-tielet għaliex huwa element essenzjali tal-ekwità fiħdan il-suq waħdini kollu kemmu. U ovvjament ma nix nkunu ta' subajna fħalqna, ovvjament irridu nallinjaw l-affarijiet mal-ġurisdizzjonijiet, Imma jien rrid ngħid li jekk il-politika ta' kompetizzjoni għandha rwol, probabbilment ir-rwol mhux wieħed ewlieni u politika oħra hija politika kummerċali. Grazzi. Merci, Monsieur le Directeur Général. Vous avez doublé votre temps d'intervention. Euh, Peut-être que... Grazie ħafna. Danu, intkom kolla mortu lilin mill-ħin allokat lilkom, ma forsi danu għas-sinjal pozittiv. Grazie ħafna lil kulħadd tas-so nala u nirringrazzakom il-koll tal-iskambji li skur se jgħatu il-frott u ma bidu biss ta' skambju ġdid ta' bejnietna ma tafu jina ġdid hawnhekk f'dan l-emiċiklu imma hemm din ir-rieda biex il-Parlament ikollu dan ir-rwol, rwol tiegħu stess ko leġislatur rappreżentant tax xewqat tal-konsumaturi, tal-ċittadini, tal-intraprizi u hemm bżonn ta' skampju li dejjem jiżdied mal-Kummissjoni. Kif qal hemm 325 emendi eh, kif rajna mill-abbozz ta' proġetta eżerċizzju pjuttost frustranti għax aħna limitati fil-proġett fil-bidu hemm ħafna fajċ wieħed jgħid u nirringrazzjakom ilkoll Ringrazza Shadow Rapporters kollha għal dawn l-iskambji li kellna u ovvjament li senatu segwitu għalihom fil-ġimgħat li ġejjin. Hemm bażi kbira għal ftejim kuntenta ħafna skambi oħra ex ante iva mod ekwilibrat ovvjament. Dan huwa importanti ħafna nsemmu ukoll l-importanza il naraw l-SMI stana dejjem jikbru Ovvjament hemm bżonn infakru wkoll l-importanza eh, tal-kamp applikazzjoni tar-rapport illi għandu bżonn jitkellem ħafna fuq il-kompetitività imma wkoll illi loqsma l-oħra wkoll nagħmlu referenza għalihom imma ma jkunx hemm ekstrapolazzjoni għax wħud minnkom xtaqu illi nillimitaw ruħna ħafna li nitkellmu fuq il-kompetitività kif tkellem ukoll id-Direttur Ġenerali eh, waħda mill-politiki fost oħrajn tal-Unjoni Ewropea l-importanza li nżommu l-integrità tas-suq waħdin ma jkollniex standards doppji għall-intrapriżi tagħna u għall-oħrajn għax ir-regoli hemm bżonn jiġu rispettati u napplikaw l-istess regoli fuq in-name shaming naħseb ukoll illi nistgħu naslu għal kompromess biex ma nagħtux l-impressjoni illi l-Parlament jil-preġudizja antiċipa xi riżultati għaddejjin u għal daqstant jiena se nibgħat il-kompromessi kemm jista' jkun malajr se nintaqgħu il-ġimgħa id-dieħla biex niddiskutuhom u għalhekk huwa importanti ħafna u nirringrazzakom tassew mill-ġdid. Nixtieq infakarkom il-kalendarju, il-votazzjoni il eh, kalendarju l votazzjoni se jkunu organizzati fil-Komitat 17-18 ta' frar u il-vot tal-plenarja f'Marzu tal-2020 mhux qed niftakar id-data imma naħseb kollha kemm intkom għandkom din eh, data fuq il-kalendarji tagħkom. Issa se mmorru għal punt li miss punt 24 tal-aġenda tagħna. Il-punt 24 fuq l-agenda huma l-attivitajiet finanzjarji tal-EIB u il-rapport annwali tiegħu tal-2019. Il-rapporter huwa Bas Ekut mill-ħodor. Għandek 6 minuti. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, li bżonnom 6 minuti ma nafx. Dan huwa tieni skambju ta' opinjonijiet li qed nagħmlu fuq dan ir-rapport hija opinjoni tal-Kumitat Ikon l kumitat mexej li huwa il-budget, il-Kumitat Budget. Inti tista' tgħid li forsi din hija biss opinjoni ma hija waħda importanti ħafna xi l-ewwel pożizzjoni ta' segwitu li ħanieħdu anka fuq l-IB ċertament bil-bidliet u l-proposti kollha li li IB taħdem fuqhom bħalissa għalhekk hija importanti wkoll eh, dwar il-messaġġ li qed jibgħat il-Parlament u dak li qed nippruvaw nagħmlu fl-opinjoni tagħna. Aħna kellna żewġ laqgħa ta' shadows u la darba jiena fassalt u kellna l-iskadenza ta' emendi kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet is-sena li għaddiet, ġifieri din hija tieni skambju ta' opinjonijiet, U dawn kienu żewġ laqat shadow importanti ħafna għalhekk nixtieq nirringrazzja li shadows kollha tal-gruppi politiċi l-oħra kollha li kienu qegħdin jaħdmu b'mod kostruttiv flimkien sabiex noħolqu disa kompromessi għabbażi tal- eh, ta' disa u design eh, emenda ġvranna ħafna eh, numru disa għawek, jina naħseb li l-kompromessi ħajim bnew madwar ovvjament l-intenzjoni ta' li e ib li issir il-Bank tal-Klima u dak li hemm bżonn biex dan isir, aħna għandna kompromessi speċifiċi fuq il-rol tal-SMEs, id-digitalizzazzjoni huwa suġġett li aħna qegħdin nagħtu attenzjoni partikolari leh. Ovvjament id-diskussjoni fuq il-bżonn ta' finanzjar ukoll hija koperta fuqet mill-kompromessi u anka l-attenzjoni spaċifika dwar reġuni ta' tranzizjoni u tranzizjoni ġenerali biex nassiguraw li qegħdin nieħdu ħsieb il-sitwazzjonijiet u l-kapaċitajiet differenti tal-reġuni fl-istati membri. Ovvjament aħna qegħdin ukoll nagħtu attenzjoni speċifika għat trasparenza, responsabilizzazzjoni u politika ta' taxxa kif ukoll ħasil tal-flus. Dan hija taqsira tas suġġetti li qegħdin naqdu flimkien fil-kompromessi Palma edna kena negozjati verament li rendew il-frott u naħseb nista' ngħid li eh, disa kompromessi nistgħu ngħidu li għandna maġġoranza kbira tal-gruppi politiċi li appoġġawhom f'din il-Kamra U dan jippermettilna li konna appoċ b'saħħtu opinjoni appoġġata nistgħu nibatu għal kumitat tal-Budget ovvjament l-aħħar ftehim irrid jingħata mill-gruppi politiċi kollha imma aħna nħossu li dawn id-disa kompromessi qegħdin niffaċilitaw il-votazzjoni fil-Kumitat Ikon għaliex kważi l-emendi kollha apparti xi għaxra, ġew koperti mill-kompromess u naħseb li anka għas segretarjat huwa importanti li jista' jkollhom din il-votazzjoni e, u dik hija l-intenzjoni tagħna bbażi tal-kontenut li għanna fuq il-mejda l-ek nishtiq nirringrazzja l-Shadows kolla għal-ħidma tagħhom u interessanti li simaw l-opinjoni tagħhom u ċertament interessanti li simaw l-opinjoni ta' membri oħra li xtiqu jidħlu u jagħtu l-opinjoni tagħhom. Grazzi ħafna, kont effiċenti ħafna, ġilt, grazzi sur rapporter. Issa naddi l-kelma li shadows Issa Francis. Grazzi ħafna l-rapporter, shadow Rapporters, aħna kenna laqat tajbin ħafna, jina naqbel ma rapporter, aħna kważi wasalna għall-aħħar punt għal dan il-fajl. Jina i-provajt ne-prioritizza ċertu oqsma partikolari l ewwel net il kwissjoni tal-infrastruttura fl-Europa, din hija xi ħaġa rridu nżiduha anke tal-IB Il-rapport ta' investiment tal-IB għal-2019 enfasizza l-fat li l-investiment tal-infrastruttura weħel eh, f'1.6% tal-GDP Ewropew. Dan huwa liżjed baxx f'16 il-sena u għandu implikazzjonijiet kbar għal-pajjiżi eh, tagħna jekk irridu nibbenefikaw mit-trasformazzjoni digitali għalhekk Eh, għawek irridu morru lura trasformazzjonijiet u li IBS sa jkollha rwol importanti. Jina wkoll għamil xi emendi fuq l-appoġġ tal-SMEs biex naqsu il-distak ta' finanzjar għal dawn il-kumpaniji u ovvjament irid ikollna enfasi qawwija fuq l-ambjent u aħna diġà qegħdin naraw bidla fl-IB propju dwar dan Nilqaw li aħna nrikonoxxu li l-impenji importanti li saru min-naħa tal-IB biex nżidu l-finanzjar għall-azzjoni tal-klima minn tal-inqas 50% sal-2020 u nallinjaw l-attivitajiet kollha ta' l-IB e imma jkun hemm ukoll bil sal-aħħar tal-2020. Il-punt liħor li għamilna huwa il-bżonn ta' tranzizzjoni ġusta u li jkollna finanzjar propju madwar dan. Aħna qegħdin nirriflettu dawn il-kwistjonijiet kollha fil-kompromessi u jien qed nistenna bil-ħerqa li naħdmu sabiex ikonna riżultat pożittiv. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal l-approċċ kostruttiv għall-elementi mill-partijiet kollha. Jiena naħseb li dan kien ambjent tajjeb ħafna ta' ħidma f'dan il-grupp biex nipprovaw u messaġġi eh, b'saħħithom minnaħat tal komitat Ikon. Grazzi. Grazzi, issa għall-SND għanna Juanes Fernandez. Grazzi l tajba. Jekk suster insuster ma jistax ikun hawn ma talabni li naqra għalkom l-opinjoni tiegħu. Mela mill-perspettiva ta' SNDM tlet punti li huma ta' importanza partikolari palma jajt Joaquim. Aħna nixtiequ nenfasizzaw ir-rwol ta' settur pubbliku fuq il-miri ta' investiment li ġew imħabbra mill-Kummissjoni ġdida kif ukoll nitolbu sabiex ir-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea jappoġġaw sforzi tal-ġejjieni biex inżidu l-livell tal-investiment pubbliku fl-Ewropa. It-tieni net. Apparti minn dan nixtieq nefasizzaw ukoll l-importanza tal- fattur ta' addizzjonalità fil-ban fil-finanzjar tal-Bank ta' Investiment Ewropew kif ukoll il-bżonn li nassiguraw bilanċ ġeografiku ta' eh, investiment. L-aħħar ma mhux l-inqas nixtiequ nsaħħu ir-rwol tal-Parlament u nitolbu li jkun hemm memorandum ta' ftehim bejn l-EIB u l-Parlament sabiex intejbu id-dialogu u l-aċċess għad-dokumenti tal-EIB. Aħna konvinti li nistgħu niksbu riżultat tajjeb flimkien u nibatu messaġġ b'saħħtu min-naħa tal-Parlament. Grazzi. So for Renew we have um, Mr. Pisla who is not here. Are we someone from... Mela, għaw xaħat ta' Renew? Le, Okay, now we have um, uh, Jessica Stegroot from ECR. Issa, l-onorevoli mill-ECR li laqas għadawnek, għue? Kellim uħi taħt il-KHDI, grazzi ħafna sur Signora President, anzi, l-onorevoli Giori, jien għandi punt wieħed biss li xtaqt inżid għaliex inħoss illi huwa importanti li jkollna biżżejjed finanzjament tal patt ekoloġiku taħt anka il- tielet pilastru tal-fond ta' tranzizzjoni u anka għall IB b'dan il-mod inkunu qegħdin verament niffinanzjaw dan il-patt ekoloġiku hawnhekk għanna niffukaw fuq ġast, ġifiri il-kelma eh, illi verament turi kemm il ħagġa il tissir kif suppost. Jiridu jitqisu koll il-fatturi speċifiċi tal-pajjiżi u anka reġjuni għaliex eh, kull reġjun u kull pajjiż ma jridx għalura f'din it-tranzizzjoni ġusta. U għalhekk nittama illi eh, rapporter tkun ikun jista' jilqa' l-emenda. Grazzi ħafna salura għal rapporter biex jikkonkludi jekk memx iktar talbi tal-catch di għaj. Grazzi ħafna President, grazzi u koll il-kollegi tal-kommenti tagħhom. Naħseb il-punti li semmew mill-kollegi mill-PPE u mill-SND vera huma riflessi fil-kompromessi li aħna bozzajna ġifiri li nisħu l-importanza tal-EIB u l-rwol tijaw fil-pat ekoloġiku u anka sabiex tintlaħaq din il-mira li jisir bank ekoloġiku u ambientali. E, hemm attenzjoni u koll għal din it ġusta illi hija riflessa fuq mill-kompromessi din anka nisħu fuq id-differenzi li jeżistu bejn reġjuni u l-pajjiżi. U għalhekk dan l-element huwa eh, inkluż. Kenna diskussjoni twila dwar kif nistaw eh, eh, ntejbu intejbu l-kontabilità tal- li IB u naħseb li anka fil-kompromessi qegħdin nirriflettu wkoll dan eh, l-elementi li semmew mix-shadow tal-SND. Kompromess speċifiku wkoll fuq l-SMEs għaliex bħalma qalet l-Onorevoli Fitzgerald u għandha raġun illi importanti illi li IB tagħti appoġġ ukoll lill-SMEs Għalek naħseb il-punti kollha li qegħdin jissemmew dalodu diġà eh, rajnijom fil-laqat ma' shadows naħseb huma riflessi wkoll fil-kompromessi illi għandna qudiemna u għalhekk naħseb illi sa jkollna eh, vot tajjeb biex ikun hemm approvazzjoni wiesa ta' dan kollu biex nkunu nistgħu mmexxu għal komitat budġetarju. Grazzi ħafna u ħerqan biex inkomplu naħdmu. Grazzi ħafna biex nikkonkludu fuq dan il-punt infakkarkom il-kalendarju l-vot fil-Kumitat Ikon huwa fis-6 ta' frar il-plenarja ħatkun dik ta' Marzu ta' din is-sena. Grazzi ħafna issa. Lura għal President favorit. So we can start uh, the 25, uh, point 25. Għana mela nistaw nimxu bil-punt 25 ta' l-agenda l-Unjoni Bankarja rapporta annwali l-2013. Il-rapporter hija anzi huwa Sur Marquez għal l-SNDs għandu 6 minuti għall-introduzzjoni. Nittama illi mhux ħanieħu dawn il-minuti kollha dan huwa t-tieni darba li qegħdin inħarsu lejn dan ir-rapport. il rapport Fil-Kumitat kif tafu 10 snin ilu fl-Ewropa kellna kriżi kbira, tremenda, forsi eh, ma naqblux fuq l-eruq ta' din il-kriżi, però kienet l-iktar kriżi serja mit-tieni gwerra dinjija, kien hemm anka konsegwenzi soċjali u ekonomiċi illi marru lil ħafna iktar minn dak li konna nistennew u it-teddida għall-euro kol ħassajni għal numru ta' snin kif nafu importanti ħafna l-irwol tal-banek f'din il-krizi uħut forsi jgħidu illi il-funzjonament ħażin ta' dan is-settur kienet il-kawża prinċipali għal din il-kriżi oħrajn jgħidu illi s-settur finanzjarju kien settur importanti biex żied il-firxa tal-kriżi l-Ewropa ħadet ħafna ħin biex tat risposta. Aħna tal-imna lezzjoniet importanti minn din il-krizi, il-mod ta' kif eh, kienet id-dizinjata l-Unjoni Ewropea kienet eh, tagħti ċerta spinta lil dawn l-iżbilanċi. U tallimna wkoll illi l-intra eh, indipendenza ta' dan il-settur finanzjarju u rrit li għanna bżon dell-Unjoni Bankarja. Tallimna u koll illi l-banek ifallu u meta dawn ifallu jkunu gbar il-kontribwenti u ma dawk li kolom iħalsu il-kont. U dan ma jistax jerġa' jiġri dawn il lezzjonijiet kollha u oħrajn eh, wasluna għal-riforma u mbagħad komplejna għaddejjin. Il-pajjiżi ħarġu mill-kriżijiet, għatna għas l-ekonomiji marru għall-aħjar irpiljaw, pero nafu li ħajkun hemm kriżi oħra u jekk ma nispiċċawx dak illi bdejna, l-Ewropa għal darbohar ma tkunx tista' tindirizza il-problema. Jiena ċert li ħadd ma jrid li dan jiġri hemm ċertu kustjonijiet li qegħdin joħolqu eh, imblokk u qegħdin waqfu r-riformi u l-affarijiet li suppost diġà saru għadhom mhumiex lesti. U għalhekk il-mira ta' dan ir-rapport huwa li nibnu fuq eh, numru ta' aspetti li għanna diġa fl-istituzzjonijiet li konna konsens għawnek fil-parlament b'tali mod li nistgħu nsibu kompromessi illi jgħatu rrida qawwija mill-Parlament biex inkomplu dawn ir-riformi. Anka jekk eh, l-affarijiet irridu eh, jimxu għaliex l-affarijiet ma jiġux evitati jekk ma nsemmuhomx, hemmhekk ħajbqgħu għanna l-iskema ta' depoziti, tal-assiguranza, dawn irridu naħdmu fuqa, għanna u koll il-fond ta' rizoluzzjoni Nafu u koll il-kwistjoni tal-banek kem kienet importanti fil-krizi u allura ma nistawx namlu għali memx bżon nissir analizi ta' dan is-settur. Kenna numru ta' eh, smieħ ma l-istituzzjonijiet differenti, anka jiena u shadows smajna ħafna mill-istituzzjonijiet u allura issa qegħdin nifmu illi din l-Unjoni Bankarja hija xi ħaġa tiġi finalizzata. Dak huwa il-punt eh, finali. Hemm numru ta' emendi jiena qed inqishom kif suppost kellna u kollha qatt ma' shadows li kienu kostruttivi ħafna u ċert li dawk li ħajkonna fil-futur ukoll se jkunu kostruttivi u li ħanħu kompromess. Grazzi ħafna b'mod partikolari għal Shadows u għat-teams tagħhom, għal ħin tagħhom u grazzi wkoll is-segretarjat tal-appoġġ li tawni sa issa u li sa nkomplu wkoll naħdmu tajjeb flimkien. Grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni. Issa nibdew nisimaw li shadows L-ewwel is-Sinjura Hubner. Sitt minuti Le, tlet minuti. Aħseb ta' tkun inqas ġenerus. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marquez, mux għax demek namlu meta nibdew eh, nitkellmu, nitkelmu, pero naħseb illi huwa ħadem ħafna tajjeb fl-organizzazzjoni, jistiden il-partit interessati kollha l-istituzzjonijiet li b'xi mod jew ieħor huma marbutin ma' din il-Banking Union u naħseb li b'dan il-mod kellna valutazzjoni tajba ħafna, dan kien eżerċizzju utli ħafna u għalhekk naħseb illi eh, huwa mudell għal rapporti oħrajn li forsi jistgħu jsegwu dan l-istil fil-futur. Apparti minn hekk nirringrazzjaw koll il-kollegi kollha mhux biss il-shadow rapporters imma il-kollegi illi permezz l-emendi kontribwew għal diskussjoni tagħna u anka wessaw il-perspettiva tagħna fuq dan il-punt. Dan ir-rapport jibni fuq ta' qablu qed iħares lejn l-istorja u l-evoluzzjoni tal-Unjoni Bankarja u anka jidentifika l-isfidi illi qegħdin joħorġu f'dan ir-rapport teddit li anka jmorru li lin mit-tielet pilastru li huma importanti wkoll li nindirizzawhom. Naħseb li s-sentiment ġenerali kien illi l-istituzzjonijiet wara il-kriżi għaddew minn dan it-test għal l-isfidi, pero irridu nħarsu xorta lejn il-futur u nkunu ċerti li kunem ċerta rezilienza għal kriżijiet li jmiss. Permess tal-Unjoni Bankarja għanna numru ta' kwistjonijiet li fuqhom diġà ħak qbil jew inkella xi approċċ komuni bejn il-kollegi u naħseb ukoll illi san komplu u kol naħdmu f'dan l-ispirtu. Naħseb illi edin eh, naqsmu din il-perspettiva illi nizguraw illi il-kontribenti ma jirġew xieħalsu għal banek illi fallu u anka li għanna dawn l-istrumenti li diġaw manforzati biex naraw kemm dawn jistgħu jservu ta' garanzija. Xi ħaġa oħra li semmejna fid-diskussjonijiet hija illi għandna tħassib komuni dwar il-kondizjonijiet għal profitabilità u l-kompetittività tas-settur finanzjarju u l-banek Ewropej apparti minn hekk qegħdin inħarsu wkoll lejn dan eh, dawn l-interessi baxxi u anka is-sitwazzjoni bl-NPLs u l-evoluzzjoni ta' dan. Naħseb illi fuq dan edin naqblu u koll. Aparti minnek għanna u koll din il-dilemma tradizjonali fuq il-riskju, il-sim tar riskju u naħseb issa edin naraw bilanċ tajjeb f'dan l-approċ apparti minn hekk kwistjoni oħra illi hija importanti hija illi l-Parlament Ewropew kollu pożizzjoni kalibrata sew fuq il-kapaċità tal-Unjoni illi tikkontribwixxi fil-xoks meta jkun hemm eh, kriżijiet għadna ma wasalniex fuq din, però hija kwistjoni importanti ħafna eh, li għatirdu naħdmu fuqha. Hemm numru ta' kwistjoni oħrajn li qegħdin nindirizzaw nittama li nnexxina niffinalizzaw fil-ħin il-ħidma b'mod ta' suċċess illi jippermettilna jkollna vot tajjeb. Grazzi ħafna dak kollox. Grazzi ħafna Danuta, il-Arinju. L-Onorevoli li jmiss, minuti, jina u koll, nirringrazzja u koll il-rapporter u anka l-staff tijaw għalix stajna nifmu daqxejn xet jaħsbu l-gruppi politiki hija sfida. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-Unjoni Bankarja, qegħdin nitkellmu kważi fastrat u l-affarijiet meta titkellem fl-astrat ma la jsolvihom, però mbagħad hemm il-kwistjonijiet politiċi. Minn dik il-perspettiva nistgħu eh, naqblu fuq ħafna affarijiet, ġifri li jkun hemm integrità fl-Unjoni Bankarja, li jkun hemm supervizjoni, riżoluzzjoni, imma ma ristawx ninsew x'inhuma l-banek u xi jfisser li l-Unjoni Bankarja li jkun hemm il-kapital eh, li l nies ikun jistgħu jisselfu bil-rati ta' interessi raġonevoli u li l-affarijiet ma jqgħux fuq l-ispalla tal-kontribwent meta l-affarijiet imorru l-baħar. U l-isfida mbagħad tiġi meta titintroduċi il-politika m'għandniex suq waħdini mill-aspett bankarju fil-Unjoni Ewropea u aktar fokati fuq l-Istati membri u il-banek wara l-kriżi wkoll iktar u iktar bħal gran fawma l-Istati membri dan kollu qed jiġri minħabba illi li għanna supervizjoni nazjonali u mux wahda Ewropea, il-Banek Ċentrali Nazjonali huma li għamlu din is-supervizjoni u din hija kustjoni li ħarisna leha, għandna supervizjoni, riżoluzzjoni, dawn kollha isom isiru fil-Stat membru. U għalhekk hija tinaqqas il-kapaċità li l-banek kollom eh, din il-fiduċa li jimxu b'mod transnazzjonali u anka b'mod Ewropew. Apparti minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni tal-ħarsin tal-kontribwenti. Din il-lup tad-dejn sovran. Xi ħaġa ovvjament titissir pero l-istati membri u anka l-partiti għandhom perspettivi differenti dwar dan. Naħseb illi eh, Irridu il-inqanaraw l-situazzjoni fċertu stati membri, per eżempju, meta id-dejn sovran jistambat anka jikkawza il-kollass. Umbat hemm il-punt tal-ħasil tal-flus, l-investigazzjonijiet marbutin mal-ħasil tal-flus hija kompetenza tal-istat membru meta jrid ikun hemm investigazzjoni għal dar boħra. U għalhekk eh, dan ukoll irid jittejjeb. Naħseb illi nistaw forsi nistennew li l tar-riskju jsir in-norma, però dan jekk il-banek u l-individwi Dan diffiċli jsir jekk ma jkonniex eh, din il-kwistjoni ta' integrità meta tqis dak li semmejt fuq il-ħasil tal-flus. Għad fadlinna ħafna eh, x'namlu fuq il-sim tar-riskju avolja xejna daqsxejn ukoll fuq it-tnaqqis tar-riskju bżon illi nibqaw niddibattu dawn il kwistjonijiet u naħseb nistgħu nilħuq xi forma ta' konsens. Biex anka naraw kif l-istituzzjonijiet oħra u din sa tkun sfida biex eh, nirċivu anka il-konsens u r-reazzjoni mill l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn. Grazzi ħafna għal ħodor l-Onorevoli Hurtasun. Grazzi ħafna, nilqa ħafna dan ir rapport u nittama li nilħqu maġġoranza fuq dan il-fajl. Hemm numru ta' elementi li xtaqt insemmi mela wara l-kriżi finanzjarja rajna numru ta' elementi illi mm, ma, ma kienux setaw jiprevjenu l-kwistjonijiet finanzjari li nqalaw Hemm numru ta' emendi illi jindirizzaw dawn l-isfidi, per eżempju, l-istituzzjonijiet li huma kbar wisq biex ifallu li dawn għadhom jeżistu. Fil-snin riċenti rajna wkoll eh, titjib fis-settur eh, finanzjarju għandna il-qafas Pero xorta, eh, mux għet isiru avvanzi bizzejet fuq il-qsim tar riskju u għalek dan il-proċess irrit jitjib jekk irridu din l-Unjoni Bankarja. Għalek hemm bżon dan il-dibattitu. Umbat, Illum eh, votajna wkoll fuq il-ħatrit il-ġodda tal-LBA u għal oħra hawnhekk eh, rajna wkoll zbilanċ fil-ġeneri minkejja li kien hemm il-wedit illi eh, dan kellu jieqaf li ma jkunx hemm daqshekk dominanza minn ħatrit li jingħataw lill-irġiel. U din hija xi ħaġa inaċċettabbli anka għall istituzzjonijiet li sajqgħu taħt l-Unjoni Bankarja Għanna kol aspetta taxonomy li votajna fuq id-dalodu pass il qoddim għanna u kol dan l-appell eh, fuq aspetti ħarta tassonomija, per eżempju il-Brown Taxonomy, li rridu nindirizzaw fil-futur. Grazzi u kol għal rapporter u anka shadow rapporters għal l-emendi tagħna 31, 32, 165 qegħdin eh, insemmu eh, l-iskandli u kif dawn jaffetwaw il-kontribwenti. Il-ħarsien għal min joħroġ eh, ipoteki u koll. Dawn kollha jimxu it fit mal-fatturi li rridu nħarsu il-min jagħmel self hemm bżonn ukoll ta' iktar azzjoni wkoll fuq eh, il-ġlida kontra l-ħasil tal-flus u mbagħad għandna wkoll emendi dwar il- shadow banking u anka fondi oħrajn li huma miftuħin għal riskju tassu u li m'għandhomx standards regolatorji eh, stretti biżejjed u għalhekk hemm bżonn ta' regolazzjoni aħjar ta' dan is-settur. Meta tqis dawn l-affarijiet kollha naħseb dawn kollha huma affarijiet li fuqhom nistgħu eh, nimxu l-qudiem u li jagħtu anka bażi għal diskussjoni futura. Grazzi tal-presentazzjoni tiegħek ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem għall-ID, mhux il każ Issa Epping mill-CR li huwa Shadow Rapporter, hemm xi ħadd li forsi jixtieq jitkellem fis-sem li CR? Le? U Martin Schudefeld mill-Gwe? Ah, għawnu, Iva. Merħba bik, grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter ta' dan il-mod pozittiv ħafna kif svolġa ruħu x-xogħol. Naħseb li qbadna triq tajba u naħseb hemm ftehim wiesa fuq numru ta' punti u Ek, inkomplu bħala gwi, aħna għedin nifokaw fuq emendi speċifiċi ħafna fuq punti illi naħsbu għandhom bżon ikunu iktar eh, miktubin b'dettal fil-rapport. Naħsbu illi fis-settur bankarju mill-kriżi ma kienx hemm trattar biżejjed tal-problemi strutturali u xi miżuri ta' prevenzjoni ttieħdu ħaġa tajba imma kollox qed imur kif suppost jekk jekk se jkun hemm kriżi oħra għandna bżonn nitkellmu allura fuq ir-riżoluzzjoni, il-mekkaniżmu tar-riżoluzzjoni l-fond huwa limitat wisq u l-miżuri huma dajfa wisq. U għalhekk li kieku jkun hemm kriżi oħra, nasbu li kontribwenti se jkunu eh, tifaċċaw problemi u għalhekk għanna trattaw dawk il-banek li ma wisq biex jifallu, kollox miex jisew imma għanna bżon insaxħu ċerti punti fil-rapport, punti ħordu importanti ħafna lina, illi apparti ir-riduzzjoni tas settur għanna bżon nżguraw ruħna illi l-istituzzjonijiet privati tas-settur bankarju jkollhom rwol u għandhom bżonn li jkollhom dan ir-rwol u għalhekk għal din ir-raġuni ċerti mill-pjanijiet min-naħa tal-Kummissjoni bħal konsolidazzjoni li aħna nikkritikawha eh, għal dawk li huma mergers, pereżempju transkonfinali, eċetera. F'dan il-kuntest nixtieq nitkellem fuq il-qsim tal-riskju, leaders, deposit saving insurance. U jekk dan ifisser illi bħala parti minn konsolidazzjoni il-qsim tal-riskju ifisser illi għandna bżonn niżguraw ruħna illi self l-organizzazzjoni ta' self reġjonali u nazzjonali ma jbatux u dinja xi inna bżonn nagħmlu monitoraġġ fuqha kif għadd flaqat oħra nistgħu nappoġġaw il-biċċerbija tal-kompromessi naħsbu illi għabba titriq it-tajjeb imma hemm żewġ affarijiet li huma kruċjali għalina fin-negozjati futuri l-ewwel net iktar deregolamentazzjoni tas-settur mhix ħaġa li nistgħu naċċettaw din red line għalina u dan eh, se influenza il-vot tagħna u jiddependi ħafna fuq dan l-aspett. Imbagħad it-tnaqqis tar-riskju jekk nixtiequ illi nabdu triq it-tajba ma narawx biss il-bonds, it-titli, imma wkoll għal riforma strutturali tas-settur bankarju. Iva, badna triq it-tajba kifat u nistenna bil-ħerqa illi ikonna diskussjonijiet futuri pożittivi mar rapporter. Grazzi ħafna, Martin ħata sessjoni ta' kaċ li għaj, sen saqsi l-sur Marcus jek jistiq forsi jikonkludi. Iva, grazzi. Nishtiq nirringrazzja l shadow Rapporters u l-punti kollha l resqu illum, ovvjament da sejna ħafna fil-ħidma dejja tagħna u għallaqa li miss il-ġimgħa d-dieħla il-laqa ta' Shadow Rapporters u nittamaw illi nkunu iktar viċin it-tip ta' kompromessi li fl-aħħar mill-aħħar naħseb li hemm konsens madwar il-mejda għax irridu nħarsu l-kontribwenti, l-konsumaturi, nevitaw ir-riskju sistemiku futur u kriżi li tfaqqa u ikonna l-istrumenti biex ikun hemm prevenzjoni ma jkunx hemm konsegwenzi fil-żona euro kif ukoll fl-Ewropa kollha kemm Fl-aħħar mill-aħħar din nitkellmu fuq il-, eh, il l-Unjoni Bankarja li tkun mwafqa kif suppost, imma l-Kunsill jafu wkoll illi minn dan il-Parlament mhux se jkollhom xejn iktar ħlief din il-priorità tal-Unjoni Bankarja xirtu nħarsu ċittadini tagħna u se u sakemm dawn il-files javvanzaw. Grazzi. Grazzi ħafna sur Marquez naf li hemm sens kbir ta' kooperazzjoni u għaqda fost ir rapporters aħbar tajba u għalhekk stajt ġestixxi 300 emendi skadenza fil-Kumitat eh, xi 17 ta' frar mbagħad il-plenarja wkoll f'Marzu. Ek nikkonkludu il-punt 25, issa morru għal punt 26, AOB le memx punti, mbagħad l-aħħar punt pro mhux inqas importanti li għalimes nhar it-tnejn 27 ta' Jannar u għalhekk eh, nittamaw li nerġgħu nintaqgħu nar it-tnejn. Wara nofsi tajb lil kulħadd u vjaġġi tajjeb lil kulħadd, weekend sabiħ lil kulħadd. Grazzi. Spiċċajna.